segwi il-kwistjoni mill-viċin ħafna u aħna lesti li nejnu kemm l-Italja kif ukoll l-Tunezija u l-pajjiżi l-oħra li huma affettwati minn din il-kwistjoni. Grazzi ħafna Kummissarju Malmstrom. Għalhekk aħna nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu u mbagħad għandna ir-rapport sa' Sinjura Omen Reuten lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej adegwati, sostenibli u siguri. Se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 Hawnhekk bidu diskussjoni nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha tal-kooperazzjoni tagħhom eh, li jirnexxiet u kienet waħda pjaċevili wkoll u nixtieq ukoll kull minn koopera minn żewġ naħat. Ma kienx faċli għaliex in-numru tal-mendi kienu kbar tassew u ma stajniex eh, nġestuhom kollha iżda Naħseb illi issa wasanna l-reazzjoni tajba dan il-Green Paper biex ikonna din is-sistema ta' pensjonijiet adegwati, sostenibbli u sikuri. Li bażikament iridu ċittadini tagħna mhix faċli, imma dan kollu għadu ir-responsabilità tal-istati membri. Iżda ma jfissirx li aħna ma nistax eh, ngħidu aħna kif nifmuha u kif eh, narawha u kif nistgħu naħsbu forsi naslu għal tip ta' soluzzjoni aħjar sistemi ta' pensjoni huma taħt pressjoni. Id-demografija jatali li l-anzjani edin jiexieħu kol majmu u l-ammont edin jikbru kol majmu. U għanna bżon solidarjeta bejn ġenerazzjonijiet u kol. Din għanda tkun bazi għal ġejjini tagħna. U aħna rridu naħsbu wkoll dwar il- ġenerazzjonijiet li eh, tal-ġejjini fil ukoll il-patta stabilità. Aħna ma rridux ma ntejbux, aħna rridu naħsbu wkoll dwar il-pensjoni, l-età ta' pensjonijiet illi qegħdin jikbru u jizdidu kull pajjiż. Is-sitwazzjoni tu mhux iżdez veru fl-istati membri differenti. U għalek, aħna li rħossu li irridu naħsbu għal età li wieħed jirtira li hija l-istess fuq livell nazzjonali. Għax inkella aħna musser ikonna situazzjoni li nistaw nkampaw bija. Irridu, minna ħanaraw li l-azzjani jibqaw jaħdmu kemm jista' jkun, jibqaw fil-posta xogħol u ovvjament naraw li hemm sitwazzjonijiet adegwati għal dawn l-anzjani sabiex jibqaw bħala parti mis-soċjetà li konti kontribwixxi. Jimmu ma għat netkellem dwar il-relazzjoni bejn min ħaddem u minn ħobbjegati l pijama Hija importanti li nisu għadi. Imbagħad hemm aspressjoni minn naħa tal-pensjonijiet pubbliċi wkoll għandna problema problema għax eh, il-ħajja ta' n-nies, ta' stennija tal-ħajja tal-persuni edha titwal. Għalek, il-Komissjoni issa trid tapplika il-rekwiziti ta' solvency. Imma mhumiex bizzejiet, irridu ntejbu s-sistema u nqisu l-effetti tal-insolvenza minkej qabel ma jkun hemm proposta leġislattiva. Vidu naħasbu l-pjanijiet tal leġislazzjoni mill-derivati għax inkella ma sawx noqogħdu nitkellmu dwar dawn il-derivattivi u wkoll mbagħad il-pensjonijiet Urnaraw għalek li dawn ma jistawx jintużaw għal spekulazzjoni ma biex nimlew il-vojt li għanna fis-sistemi. Aħna ma jistax mbagħad nipretendu li konna d-dinja. Aħna irridu konna għanna nistaw namlu bissa kfejn e, ilaħqu il-flejjes. Imma irridu nalbatu iktar informazzjoni li ċittadini fuq sistemi ta' pensjonijiet u kol. E, bħalissa, memx riferiment per esempio għas-suq wieħed f'dan e, kollu li aħna ma nistawx naqbdu nindaħlu għax dan kollu jiddependi mill-istati membri, imma dan jista' jaħdem biss jekk il-ħaddiema ma mhumiex eh, nitfu għajn f'żvantaġġ. Għalhekk għandhom bżonn ħin biex eh, nadegwaw nadattaw is-sitwazzjoni sistemi għal sitwazzjoni li sabu fiha. Għalhekk jekk ġobkom il Ikkaġabkom jiet il-President, eh, oqod attenti għal-ħin allokat għalikom. Grazzi, il-dokumentu pensjoniet aħna publikajna s-sajf li għadda tabidu għal dibattitu meħtieġ uh, fuq il pensjoni fl-Ewropa u dan beda biktar minn mit laqa ba partijiet interessati. U uh, aħna irċevejna nieta tweġibit. U kienem mistoqsijiet, 14 mistoqsija fuq kif ix-xogħol fuq livell tal-Unjoni Ewropej jistaw jindistaw membru biex jaraw il-pensjonijiet huma adekwati sostenibbli u sikuri waqt li ħarsu il-bisħiħ il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Il-Green Paper is l-approċ holistiku għaliex il-komissarji tiegħi eh, il-komissarji ħbib tiegħi ukoll jaħsbu illi dan it-tip ta' pensjonijiet, eh, sistemi ta' pensjonijiet jeħtieġu eh, ħafna qosma ta' responsabilta' Is-sena l-oħra ħna kriżna dal Green Paper, ma l-ewwel irridu neħħu dawn iż-bilanċi li qed joħorġu minħabba differenzi li qed eh, jinħolqu bejn eh, l-età tal-irtirar u s istennija ta' tul tal-ħajja. U wkoll irridu naraw it-tibdiliet li saru fis-sistemi ta' pensjonijiet wara 10 snin ta' riformi ta' pensjonijiet. U rridu wkoll niġbu lezzjonijiet mill-kriżi ekonomika. Il-kriżi saħqet fuq it-tieġa li nirrevedu il- il-fat li jintefaw fuq il-issu intern u irridu jisaxħu kapacità illi kunem is-soft absorption. Aħna rridu ntejbu il-sistema tal-personijiet tagħna skont l-etajiet tal-persuni u issa irridu nitalmu mill ħattijħor u nkollna skambju ta' prassi tajba fil-riforma tal-pensjonijiet hemm konsent fuq ħtiġa l-koordinament fuq livell tal-Unjoni Ewropea u biex nistabilixxu regoli fuq kwistjonijiet transkonfinali. Għal aħħar xar snin koordinament fuq livell Ewropew wassal għal sforzi biex nimodernizzaw is-sistema ta' pensjonijiet u u dan e, kien hemm ħafna modernizzar li sar biex jirrifletti il-xoħija, l-età demografika u l-bqija. Imma ħafna sa' membri tfadlilhom xatfu. U hemm oħrajn li lanqas għadhom bdew il-riforma ta' pensjonijiet tagħhom. Sinjuri, jiena kont kontent li rajt ir-rapport u jiena nifraħ hawnhekk lill-rapporter illi għaliex dan jirrifletti l-approċċ turistiku li ħana żinna u f'ħafna postijiet jisħaq fuq il- importanza li jkun hemm adekwatezza, sostenibilità u sekurtà u jidentifika eh, linji ta' politika fejn wieħed jista' jżid valu fihom. Eh, u aħna għadin fl-aħħar parti tal-proċess ta' konsulta nkluż l-aħħar opinjoni mill-Parlament u minħabba li din kwistjoni urġenti il-Kummissjoni tadbidu għal tejja għal white paper illi titressa fit-til fil-lejl ta' tal-lejl ta' sena 2011. U naħseb li il-modell soċjali jatemmek hemmhekk biex naċċerta u najmu kuxjenza li il-fatt li jinti ħaxtixif ma jfissirx li ħatkun fqir. U aħna rridu nieħdu deċiżjonijiet tajbin u nħeġġu stati membri jieħdu deċiżjonijiet tajbin li jaraw sistemi ta' bansunijiet huma xirqa u siwja skont it-tiġi ta' dak li kum. Dis-sena ħabba modernizzar li sar mis-sena diġà beda sena l-oħra jidher li tkun sena tajba f'dan ir-rigward. U jiena Nittama li dan il-rapport se jwassala għal riżultati tajbin għal dak li huma sostenibilità tal-pensjonijiet. Grazzi, Senjura President. Illum qed nitkellmu fil-plenarja tal-Parlament rigward il-pensjonijiet, il effetti ta' nies qegħdin jixxieħu, il-kriżi ekonomika, dħul ta' żgħażagħ fissu, tax-xogħol. Dan ifisser li l-prinċipju ta' solidarjetà jitfana xerċo xkil. Imma jekk il-leġiżlazzjoni Ewropea tiġi applikata aħjar, mela s-suq wieħed ħajħdem aħjar u ħajkun hemm obita tal-ħaddiema. Għal-sistema pubblika tal-pensjonijiet irridu naċċertaw illi il-persuni irristaw jibqaw u għandhom jibqaw f'xolom sakemm eh, jilħu l-età tal irġirar Il-qatt huwa risk kbir għaliex dawn is-sistemi ta' pensjonijiet għandhom jimxu fit fit ma' sistemi ta' ta' għajnuna ta' poċ u da' ma' jfissirx illi eh, ċertu gruppi vulnerabli jiġu mċaħda minn dan il-dħul finanzjarju. Gvernijiet jiddiħoġu b'sistemi li huma xirqa għal kulħadd. Sissa, għana id-dajja ta' pensjoni Ewropea l-istati membri ġviri għandhom jiggarantixxu li jkollhom pensjoni imma mid-dera di mhix biżejjed. Jina naħseb li emmin l joqgħod lura milli involvi l-Unjoni Ewropea f'qasam illi jaraħ li għandu jiġi immexxi mill-istar. U il-taqlib soċjali jista' jwassal għal għal ċertu effetti li mhumiex mistennija, per eżempju, jekk naħsbu fil-problemi tal- poplu li qed sakrifikati sagrifikati minħabba stati membri li mhux qed jagħtu dan il-fatt. Is-Sur De Jong. Ingrazzi tassew. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja il-rapporter għax narraf illi din daħlet għata mendi li aħna ressaqna bot partikolari jina naqbel mal-fat li aħna irridu nizvilupaw sistema Ewropea sabiex kulħadd ikun jista' jaf eżattament x'sistema se jirċivi u ma jkollux x'jaqsam mal-istati membri. Imma mod partikolari jiena rrid nisaq nisaqfu dak li qalet is-sinra eh, eh, eh, Omen u dan il-rapport il-rekomandazzjoni dan pensjonijiet għandhom jagħmlu parti minn struttura Ewropea. Jiena marriċ illi jkun hemm l-impressjoni illi hawnhekk qegħdin ngħaddu eh, qegħdin eħħu l-kompetenza nazzjonali u nisolvu fidejn l-Ewropa minn flok. Jien naħseb illi ċem ċertu affarijiet li ma jiddux għall eh, olanda u kol. Għalek, għed nistenna dak li s-tajdina rapporter, issa Signora Matera għal minuta. Grazzi President, na ringrazzja u kol il-kollega Ria Majrutin. Il-nuqqas ta' li noqgħodu attenti għal dan il-Green Paper ta' Komissjoni fuq il-sistema ta' pensjonijiet l-Ewropa wassal għal tħassib. Għaliex in-nisa qed jiġu diskriminati meta jiġu kalkulati l-pensjonijiet għaliex ħafna drabi dawn ridu jifu mill-xogħol biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb il-familja jew raba ehm, li huma morda. U għalhekk in-nisa ħikollhom ħafna drabi jaċċettaw xogħol prekarju jew ta' paga inqas u dan iwassal għal diskriminazzjoni ta' bejn ta' xi 18% bejn is bħala medja fl-Unjoni Ewropea u dan iwassal għal diskriminazzjoni kontra n-nisa illi jidaħlu pensjoni ħafna inqas uh, iktar baxxa minn l-irġiel u dan ifisser li n-nisa anzjani iktar ċans li jkunu jibatu l-faqar speċjalment meta nqisu li dawn it-tenja ta' ħajja tagħhom hija itwal minn tal-irġiel. U Infatti li dawn in-nisa qegħdin jieħdosib il-familja e, jiġu b b'mod finanzjarju fis-sistema ta' pensjonijiet u għandu japplika tip ta' kontratt meta jiġu kalkulat il-pensjonijiet. Il-Green Paper u fetħet konsulta. Hekk nagħlaq mela ngħid illi nittama li fil-Green Paper natu iktar attenzjoni għal kwistjoni ta' tassib ta' din id-diskrezzjoni bejn in-nisa u rġil fil-kalkolu tal-kalkolazzjoni ta' din is-sistema ta' pensjoni. ċatnej aktar ma kellix ċansajt il-kellima. Għawnek namlu l-ek diskriminazzjoni zaħira pozittiva għal il prezidenta. Grazzi, Is-surori. Grazzi. L-ewwel nettem numru kbar ta' emendim xi 500 li juri li nies interessanti dan il-kwistjoni u nixtieq nirringrazzja r-rapporter tal-li irnexxilhom biex jissimplifikaw is-sitwazzjoni pożizzjoni li taffetwa l-opinjoni li hemm bħalissa tal- Um, tal-Parlament qed ngħid palissa għax dan huwa biddu ta' dibattitu palissa na' green Paper saħ jkollna l-White Paper u qudiem ġifiri palissa għadin f'ċertu stadju ta' dibattitu. Aħna mbagħad ġenerali nistgħu naqblu mal-approċċ tal kommissjoni illi meta niġu għal diversifikazzjoni tal-sistemi eh, nimxu dan il-mod kif qalu, imma nridu nkun iktar preċiżi. it-tieni pilastri għandhom ikunu addizzjonali l ewwel pilastri u mhux għandna u dawn it-tieni pilastri billi nneħħu il risorsi u l-fondi mill-ewwel pilastri. Jidun ntejbu s-stabilità ta' tini pilastru imma mhux nipperikollaw is-stabilità fl-aħħar mill-aħħar ħaġa oħra li problemi fil-sistema ta' pensjonijiet probabilment mustan kunu s solvun fiħdan is-sistema irridu iktar kooperazzjoni ekonomika u l-intenzjoni hawnhekk għandha tkun li il-mod kif aħna naħsbu għandu jkun fuq l-istess livell u għandu jkun biex jimxi lejn l-anijiet strateġiki ta' gvernanza ekonomika. Grazzi sur dar dan għaz minuti. Grazzi, Signor President. Nixtieq nisħaq fuq il-konsens li ir-rapporter il nexila tilħaq proset tassew, Senjora Orban Reuten. Għanna vot, maġġoranza mdaqsa, favur li fil-komitat ta' impjek, issa dan ħajkun sinjal qawwi li ndbat lejn istituzzjonijiet oħrajn. Ir-riforma tal-pensjonijiet fl-Ewropa huwa l-unika wieħed li qed jirrifletti l-opinjoni tal-Komitat. Però id-dokument ta' dak li qalu Merkel u Sarkozy qed jiddajjef l-ewwel pilastru fl l aħħar Aħna rridu nisħu fuq l-ewwel pilastru nisħu fuq istabetta li għandhom jagħtu l-tini pilastri bħala valur mizjot. Aħna rridu nżommu għodem għajnejna il-situazzjoni tal-stati membri differenti. Ammont minimu garantit biex insaħħu l-opfema tal-partijiet soċjali, partiti soċjali, fl-Ewropa hija importanti il-fatt li aħna neqsu diskriminazzjoni bejn in-nisa u r-ġil hija importanti. Dawn hemm oħrajn nista' nsemmi aħna jiena nixtieq li aħna kuntenti illi nistgħu nibatu li kummissjoni messaġġ ċar tajjeb li qegħdin nimxu fi triq it-tajba u li inkomplu sejrinek eh, li kun rifless fil-white eh, paper. Grazzi, signor Hakenza. Grazzi, signor President, Kommissarju, nixtieq ngħid proset li rapporter għax-xogħol tajjeb li għamlet għamlet li ħajti ħafna ħjar. Grazzi wkoll il-Kummissjoni tal-li din id-diskussjoni tas-sew f'waqta. Ħafna nies jitkellmu fuq din il-bomba tal-ħin li mija marbuta ma' pensjonijiet u miċ il li rajtjien li jistmaw id-distak bejn dak li u bħalissa għal pensjonijiet kemm pubbliċi u kemm privati u r-risorsi li ħajkonna bżonn biex naċċertaw ehm, illi jkollna provizjon tajba għal pensjonijiet għall 40 sena li ġejjin dan id-distak huwa enormi, jiġifieri naħseb iva din il-bomba tal-ħin vera qed xiridu namlu bomba. bomba irridu naraw kif nistaw niddeattivawa u dak irridu namlu dan huwa l-proċess. Il-mistoqsija hi min hu responsabbli però. Ir-rapport jagħmilha ċara li l-Istati membri huma huma nfushom responsabbli li għacċertaw li jkun hemm provvista tal-pensjonijiet għaċ-ċittadini tagħhom. Imma ngħidu wkoll li l-ekonomija tal-Istati membri huma interdipendenti u għalhekk koordinazzjon, koordinament tal-politika tal-, -politika tal pensjonijiet permezz tal-OMC huwa utli, però ma naħsbux li huwa possibbli biex l-Unjoni Ewropea tiddeċidi i xajkunu livelli tal-pensjonijiet jew li tarmonizza l-età tal-sirar, però naħsbu li l-Istati membri għandhom jiddefinixxu l-adekwatezza bħala dik il kondizjoni li hemm bżonn biex kulħadd ikun jista' jgħix ħajja deċenti. Il-Kommissjoni eh, talbet li l-Istati membri u koll biex jihdu kas, jihdu kas dawk il-kwistjoni ta' nis li jihdu jitilqu daqxej mis-xol għal biex jindokraw per eżempju l-xjuħ u fl-esti periodu naraw ukoll li hemm black hole fiskali fil-qasam tal-pensjonijiet u ma nistgħux ninjaraw din. Grazzi ħafna Signora Harkin. Jean Lambert issa żewġ minutu nofs. Grazzi President, jina u koll nishtiq nina għatma dawk ta' qabli illi ringrazzjaw li rapporter tagħna xogħol tajjeb li għamlet fuq dan ir-rapport. Aħna l-koll nafu li jeżistu differenzi nazzjonali, differenzi bejn il-gruppi politiċi tagħna u biex irnexxilek toħroġ b'xi ħaġa li għandu livell eh, ta' poċ hija pjuttost biċċa xogħol kbira. Il-Komissjoni wkoll trakkonix l-importanza tal- pensjonijiet tal pilastru hemm bżonn ikun hemm livell adekwat u l-garanzija ta' ħajja diċenti s-sena li għaddit l-2010 fil-fat għadna kienet id-dedikajni għal kustenijiet tal-faqar. Ovvjament tal-ħafna nis li kollok tħul fiss huwa garanzija essenzjali bħal oħrajn aħna wkoll nilqgħu il-fatt li jridu nitrattaw il-kwistjoni tal pensjonijiet diċenti għan-nisa. Nirrikonoxxu wkoll l-importanza li nindirizzaw id-diskriminazzjoni kontra l-ħaddiema anzjani u nintroduċu miżuri biex ngħidu lin-nies jibqgħu ix-xogħol. Għalina u koll il-portabilità ta' drittijiet ta' pensjoniet hija kwistjoni kruċjali. Ħafna nies qegħdin jaħdmu iktar għal kumpaniji differenti matul ħajjithom. Mhux dejjem eh, jkunu ma' kumpanija waħda, anzi ġili anke f'pajjiżi differenti jaħdmu għalhekk iridu nindirizzawa din il-ħaġa u dan huwa rwol importanti li jista' jkollha l-Unjoni Ewropea hawnhekk. Kuntenti wkoll li naraw li dan ir-rapport għandu impenn għal dispożizzjoni taħt tieni pilastru li jkunu disponibbli ehm, mingħajr diskriminazzjoni għabbażi ta' sess, età u affarijiet oħrajn. Aħna kuntenti wkoll li qegħdin naraw li nistgħu nieħdu approċċ ehm, għamma tul il-ħajja li jieħu konsiderazzjoni il-tendenzi differenti u r-ritmi differenti tal-ħajja tax-xogħol moderna kemm negattivi u kemm dawk pożittivi. Imbagħad irdu naraw ukoll dawk il ħajja tal-ħidma tagħhom tkun iktar abbażi ta' kontratti definiti kontratti fuq żmien qasir, eċetera. Ma għandna wkoll it-tielet pilastru il-provizjon tal- Eh, pensjonijiet. Hemm bżonn li jkollna informazzjoni ċara u nilqgħu kol il-fatt dan ir-rapport jgħid li jekk ħajkun hemm bidla il pensjonijiet li kunem bżon bżonn ta' żmien bizzejiet biex dak li kun jikkonsidra l-futur finanzjarju tiegħu. Grazzi ħafna Sinjura Lambert, is-Sinjura Gerling issa. Signora Gerling għal-minuta. Grazzi, grupp tiegħi jappoġġa il-pubblikazzjoni ta' din il-Green Paper vera ġiet f'mument tajjeb għaliex aħna qegħdin niddiskutu bħalissa fl-Istati Membri kollha kwistjonijiet illi tiġa issemmew kif ukoll ta' demografija li qed tinbiddel il- u sfidi oħrajn ta' dan it-tip. Ir-rapport jirrikonoxxi l-importanza li l-Unjoni li l-Istati Membri ehm, jaqsmu bejnietom l-esperienzi tal-aqwa prassi, u jgħid ukoll il-pensjonijiet huma kompetenzi tal-Istati membri jirrikonoxxi l-fatt li l-Unjoni Ewropea m'għandix tilleġiżla fuq il-livelli tal-pensjonijiet u l-età ta' ritirar imma saqsi bil-ċertu saħħa illi u titlob li l-Istati membri jieħdu konsiderazzjoni ta' dawn il-kwistjonijiet meta jagħmlu leġiżlazzjoni tagħhom. Naħseb li hemm bżonn ta'ktar aktar xogħol għal portabilità biex insaħħu is-suq waħdini l-ċittadini li għadin jaħdmu madwar l-Ewropa u jiena tqajt ħafna minnhom ma għandhomx ikunu fi żvantaġġ għaliex il-pensjoni tagħhom tiġi friżata fi stati membri differenti. L-istanijiet ta' ċittadini għadin jinbidlu u għalhekk huwa importanti li aħna nindirizzaw dawn il-bidliet fil-mod kif naħsbu u fil-teħid ta' deċiżjonijiet tal-politika tagħna. Grazzi ħafna Sinjura Figueiredo għal minuta u nofs sistem Grazzi Sinjura President. Dan id-dibattitu jridu nżommu f'moħħna illi hemm proposta relatata mal-patt ta' kompetittività. Il-Ġermanja b'mod partikolari donna li għalesta ħafna li tattakka l-kwistjoni ta' sikurtà pubblika billi tnaqqas is-salarji u tkompli iż-żid l-inflazzjoni għal benefiċċju tas-settur finanzjarju u aħna nafu li s-settur finanzjarju irrid ikompli jibqa' jilab b'dawn il- il-pensjonijiet u il-fondi privati. Ma nistawx nippermettu dan dan huwa kwistjonijiet importanti. Irridu nħidu f'moħħna wkoll iż-żieda fil- Eh, l-ispettativa tal-ħajja u l-nis għadin jaħdmu għal periodu twal. Għanna u kol kwestjoni ta' settur privat għawnek intervent minnaħa taħħom peru dana jinvolvi riskju spekulativ għal ħafna nisa anzjani għadin jispiċċaw jaqaw fil-faqar minħabba f'daw eh, ċirkustanzi differenti. Irtu kun hemm drittijiet għal zaza, għall-anzjani, għal-kulħat. Irridu nsaħħu s-settur finanzjarju tagħna. U dan rridu namluħ. Anke billi nipposponu l-età tal-pensjonijiet u nintroduċu sistema pubblika ta' sikurta soċjali dawn huma riformi li jgħinu ħafna lill anzjani u jippermettu li żgħażagħ biex jidħlu aħjar fis-suq tax-xogħol. U bekk inkun qegħdin innaqsu wkoll il-faqar. Is-sur Clark. Fil-Kumitat ta' Novembru ta' sali għaddit, il-rapporter kien qal li il-Kumitat kien qal li l-Stati membri għandhom il-kompetenza sħiħa fuq il-pensjonijiet u issa qegħdin ngħidu imma li minkejja hekk l-Unjoni Ewropea għandha l-wol. u f'paragrafu disa qegħdin naraw biex il-Kummissjoni qiegħda titlob li jkun hemm linji gwida komuni. Ġifiri issa għadin nitbedu minn dak li għadna qabel, il-pensjonijiet għad isiru ktar oljien, 90% Jek dan huwa eżaġerat, naraw li ħajkonna bżonn ta' mizuri miżuri sabiex il- pensjonijiet ma jikollassa, ma jkunx hemm kollass tal-pensjonijiet u dan ifisser il-premiums ħajolew. Irridu ngħinu l istati membri biex il-premiums jinżammu baxxi għax inkella dan ir-rapport huwa biss il-lużjoni li jipprova li jispiċċa jemassa għal dak li qed jipprova jipproteġi. Sinjura Le Pen għal-minuta u nof, Sinjura President, kollegi. Bill, Pat, tal-kompetittività u tal-istabilità il-pensjonijiet qegħdin fuq dimnet tal-battalja. Kif nistgħu nipproteġu għom il-pensjoni? L-Unjoni Ewropea tgħidilna li tukun hemm bilanz tal-2013 fejn is għanna deficit. Qegħdin irridu innaqsu il-benefiċċji. Il-rapport jgħid illi ħajk irrid ikun hemm livell minimu ta' pensjonijiet għal-barranin li jiġu f'pajjiżna u li qatt ma kienu ħassu il-kontributi tagħhom. L-approċ għal pensjonijiet pubbliċi fir-rapport ħajżidu l-pressjoni fuq stati membri u ħa waslu għal sistemi um, ta' fondi u nafx xinu r riski hemmhekk għedin namlu għonek austerita budgetarja. U da kollu biex insalvaw l-Europa u l-approċ liberali. Issa, l-ewel surman għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Sr. President, u għatajab li għem dan il-rapport inizjattiva propja li ma eh, spiċċax ħbejn f'xi sessjoni fejn ma jattendux ħafna nies u neħelsu minnu f'żewġ minuti. Fil-Ġermanja, fil-Lussemburgu, fil-Finlandja, fl-Awstrija u hemm ukoll. Skemi ta' l-impjegati li huma suċċess, però r-riżultati huma differenti u jivarjaw fil-Ġermanja, per eżempju. Fil-daw l-iskemi volontarji fil-kompaniji rajna zida ta' 40% dak illi għamlu l-imsieħba soċjali u l-partijiet interessati ma nix inkessru ħissa. Per eżempju, anke deċiżjoni li introduċu l-standards minimi, dawn jidu jiġu studjati fid-dettall. Ħaġa pożittiva hi illi m'għandniex definizzjonijiet uniformi tal-pagamenti tal-pensjonijiet u hemm ukoll din l-età komuni għal pensjonijiet li qed tiġi warba sew għamlu eh, Sarkozy u Merkel meta tkellmu favur approċ pass pass. Kull sistema nazzjonali tal-pensjonijiet tkun adattata għal l demografiki demografiċi. Nittama li niddiskutu il-white paper f'dettall u ninvolvu l-esperjenza wkoll ta' kumpaniji li introduċu daw l-iskemi. Il-rapporter tixtieq tistaqsik mistaqsija taċċetta, tajt il-President? Fidejk, Signora Roman. President, jena, qed nipprova niċċara nuqqas taftajim. Nixtieq indur fuq is-surman u nara fejn nsolbu jgħidilna fejn fir-rapport għandna li din is-sistema għandha tiġi applikata għall-pensjonijiet tat-tieni pilastru. Tista' tgħidli jogħġbek kienha kontra dan. Għandna żewġ rapporti minn żewġ kumitati u f'Solvency 2 ġi rekomandat illi dan għandu jiġi applikat għal skemi ta' kumpaniji f'pajzi bħal Franza per eżempju għanna esperjenza da' dan, mentri f'pajjiżi oħra m'għandniex esperjenza. Irridu naħarsu lejn id-dettalji. Irridu nikkonsidraw il-white paper f'dettall u nistgħu nikkonvinċu lil kulħadd għaliex mhux kulħadd għandu l-esperjenzi. Nistgħu nagħmlu ħafna aktar xogħol fuq dan. Ma nixafin qogħdu nidħlu fid-dettalji issa, Sinjura Perez għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Il-Kommissjoni. Um, dan huwa dibattitu tal-inni gwida l-Parlament jixtieq wassal messaġġ. Jiena nixtieq nirreferi għal bozz patt ta' kompetittività fuq sistema uniformi ta' tirar. Ta' 67 sena fl-Ewropa kollha. Jekk kien fuq din il-bażi li qegħdin nibnu Ewropa soċjali, allura naħseb li qed nibnuha fuq dar iċ-ċittadini tagħna. Fir-rapport ta' Sinjura Omen għandna numru ta' approċċi differenti għal punti oħra u fissem il-Komitat tal-Affarijiet Soċjali naħseb li huwa importanti ħafna nieħdu konsiderazzjoni dan kollu meta tkun qed toħdem fuq ir-rapport li nieħdu wkoll konsiderazzjoni il-kwistjoni tas-sess għax naħseb li dana huwa daqsxejn eh, ma nagħtax importanza biżejjed. Wieħed mill-aħjar modi kif eh, trattawa din il-ħaġa li nippromuovu eh, l-impjiegi, però minflok ikollna eta' ta' irtirar obbligatorja natu kas il l-abiltajiet u l-kapacitajiet ta' dak li jkun, però r-rapport ta' Sinjura Omen jiprezentanna ċertu diffikultajiet hemm xi punti li ma nistgħux naqblu magħhom, pereżempju din l-idea li l-ispettattiva tal-ħajja għandha teffettwa b'mod awtomatiku l-età tar tirar għalina dan huwa pass lura fi drittijiet soċjali u ma nistawx nappoġġaw dan umbat fl-aħħar jekk ma jkollniex dialogu soċjali, jekk ma jkollna l-imsieħba soċjali f'dawn il negozjati kollha, ma nasibx li nistgħu naslu imkien. Grazzi Sinjura Perez e Sur Sexisa. Grazzi, Sinjura President. Naħseb illi hawnhekk ma' rapporter irnexxina nsibu bilanċ tajjeb għal mistoqsijiet li għamlet il-Kummissjoni iva l-Unjoni Ewropea tista' tagħti valur miżjud jekk nħarsu lejn is-sinifikat pereżempju ta' l-ewwel pilastru. Dan huwa minnu però fis-sessjoni ngħidu li rridu niggarantixxu s-saħħa tal-finanzi tal-istat għaliex dan huwa l-bażi tal-ewwel pilastru. Mbagħad idu naraw x'inhija E, xer ta' pensjonijiet fuq tul ta' żmien, jittu jkunu ċari l-Kommissjoni l-Unjoni Ewropea għandhom biċċa xogħol qudiema ma din nagħmluha ċara lill istati membri. Ħalli il riski u il- ehm, perikli jkunu ċari għal kulħadd. Imbagħad it-tieni pilastru hawnhekk ukoll l-Unjoni Ewropea tista' tagħti valur miżjud. Kien hawn referenza għal Solvency tnejn hawnhekk il t titħares lejn eh, il-ġejjieni, titħares ukoll lejn il sogri li jeżistu ċerta li dawn ir-riski ikunu t fuq bihom. Iridun nħarsu lejn il-riski ta' pensjonijiet ehm, kull imkien taħt it-tieni pilastru. Nibza li pa' Sinjura Harkin maħniex għadin nkoplu l-istati membri kollha. Grazzi ħafna is-Sur ċemanski għal-minuta. La bassa riżoluzzjoni mill-Parlament Ewropew iddiskuta fil-konsolti tiegħu mal-Parlament l-appoġġ. Aħna qegħdin rekomandaw l-iskambju tal-aħjar prassi mingħajr ma intervjenu fis-sistema fragili tal-istati. Fil-Kumitat ta' impjiegi aħna u rejna l-importanza tal-bidla demografika għal riforma tal-pensjonijiet u għalhekk importanti ħafna li nieħdu konsiderazzjoni l-isforzi kollha illi saru. U biex nindirizzaw il-kriżi demografika fl-Ewropa. Jiddu nidu wkoll il konsiderazzjoni differenzi kbar bejn l-istati membri f'dak li għandu samma li finanzjar tal-pensjonijiet. Is-sur Handel għal-minuta. President, Sinjuri, naħseb li rridu nifmu l-importanza tal-valur tan-nies illi li daw joħol u permezz ta' xol. U importanti u koll li nifmu illi n-nis ridu um, periodu ta' tirar sikur u b'saħħtu, jkunu b'saħħithom. Aħna jdu niċċaraw li dana jsir anke fl-isfond tal-kriżi preżenti. Faċli ħafna illi il-miljoni fis-swieq tal istoksi jisparixxu. U għalhekk ikun redikolu il-inħallu il-persuni fid-dinja tal-finanzi jispekulaw u jitilfu il-fondi tal-pensjonijiet. Il-banek huma responsabbli minn nuqqas ta' flessibilità fis-sistema Ewropea u importanti ħafna li aħna nerġaw nġibu il-budget fuq saqa, rridu nġildu il-faqar fost ix-xjuħ u dan jista' jsir biss jekk ikollna sistemi tal-pensjonijiet b'saħħithom. Grazzi is-Sur Obermajer għal-minuta. Grazzi, Signora President, l-ewwel nett. Aħna nixtiequ illi il-perjodu tal-pensjonijiet jinqalbu u l-persjonijiet nies li għandhom iżjed minn 55 sena ħajkunu l-ikbar settur ta' popolazzjoni nafu l-problemi x'inhuma popolazzjoni li qiegħda tixjieħ u bottlenecks li finanzjar għandna bżonn ta' l-introduzzjoni tal-family tax splitting fit-taxxa ta' tħul jew inkella il kontrat inter ġenerazzjoni irrid jiġi mittiħat in konsiderazzjoni meta nħarsu lejn ix-xejra u tendenza ġenerali in-nies iridu jibqgħu attivi u jibqgħu jaħdmu għall iktar żmien possibbli, kummissarju. Niskelmu fuq l-immigrazzjoni, imma le dana mhux il-mod kif nindirizzaw e, differenzi fil-demografija. Is-Sinjura Ġoslovika. Grazzi ħafna. Sur President, il-bidla fil-demografija, il-trabi li jħetu konna nqas trabi jitwildu, dana kollu jpoġġa ħafna pressjoni fuq il-finanzi pubbliċi. Meta ikunu sikuri il-pensjonijiet tagħna, meta jkunu qegħdin jagħtu tħul deċenti. Dana kollu sta għall-istati membri fidejhom. Dan huwa proċessi twal u jiswew il-flus u biex il-gvern ikun jista' jiddeċiedi, il-Kunsill u l-Kommissjoni jridu jiddeċiedu u jgħidu illi dawn l-ispejjeż addizzjonali kollha ħajjittieħdu konsiderazzjoni kwalunkwe soluzzjoni oħra ħatwassal għal sitwazzjoni fejn l-istati ħaj jispiċċaw jibżaw mill-ispejjeż kollha li jista' jkun hemm involuti. Biex naċċertaw is-sikurtà tas-sistemi ta' pensjonijiet jridu diversifikaw is-sorsi ta' tħul illi jintużaw biex niffinanzjaw il-pensjonijiet sabiex naċċertaw li din is-sistema tkun stabbli. Iridu naċċertaw ukoll stabilità fl-iżvilupp ta' suq ta' xogħol irridu naċċertaw illi ikollna età tar tirar deċenti l infel Ewropej għadin jgħixu iżjed imma għanna bżon ta' riformi adegwati fis-suq tax-xogħol u rridu naċċertaw illi kun hemm edukazzjoni disponibbli u sistemi um, tas-saħħa. Grazzi, Sinjura Rapporter, kollaborazzjoni tiegħek. Grazzi, Sinjura Gutierrez għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, ġant qal il- Bazi fundamentali tal-pensjonijiet fl-Ewropa dejjem li tkun is-sistema pubblika dan huwa l-unika sistema li tiggarantixxi il koezjoni u li tneħħi riskju tal-faqar fis-soċjetà tagħna, però xorta jibqa' l-fatt illi l-ikbar zbilanċ naraħ fil-kwistjonijiet tal-pensjonijiet. Fl-2008 kien 20% tal-valur tagħhom fil-fatt li um, rridu nħdu koll in konsiderazzjoni eh, fatturi importanti ħafna. Rridu ikunem politiċi ambizzjużi, rridu ikunem u koll politika ta' migrazzjoni bazata fuq l-integrazzjoni biex naċċertaw li kunem il-sostenibilità tal-pensjonijiet tagħna. Jiddispjaċini li ma għandna l-ebda limiti tal- l-iskemi tal-kumpaniji f'dan ir-rapport fl-opinjoni tiegħi huwa importanti għal din il-ġenerazzjoni ġdida ta' ħaddiema għaliex qegħdin nitolbu ħafna iżjed minnhom biex ikunu jistgħu ikollhom pensjoni diċenti. Grazzi ħafna is-Sinjura Len sal-minuta. Grazzi nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Oman Rajten għax-xogħol kbir li għamlet fuq dan ir-rapport tassew biċċa xogħol tajba Huwa ċari li l-pensjonijiet huma il-responsabilità tal-Istati membri l-ewwel qabel xejn u ma aċċettajniex li jkun hemm xi pensjoni minima fuq livell Ewropew jew xi ħaġa ta' tip ta' solvency tnejn li tiġi applikata għal pensjonijiet, il-Green Paper tagħmilha ċara li hija l-Istati Membri mhux l-Unjoni Ewropea illi huma responsabbli irridu inħarsu lejn id-direttiva ta' implementazzjoni tal-2000 ta' sena 2000 biex naċċertaw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni għabbażi ta' età. Rridu naċċertaw illi inżommu età pensjonabbli li ssir fuq ġiġi deċiża fuq livell ta' stati membri. Però fl-istess ħin irridu inneħħu l-età ta' obbligatorja ta' tirar u dak li jkun ikolli bil-forsi jaqaf Eh, jahda man kjak ma jixtuqx, xie dispeċini da mux jgħat fil rapport Is-Sinjura Karno. Votre micro, oui. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Signora President, signori, nishtiq nifraħ li rapporter li għamel bieċa xol tajba tassew. Għax kienem mijiet emendi sottomessi minkejja dan mhux rapport leġislattiv, però xorta huwa importanti ħafna għal futur tas sistemi soċjali għal futur tal-Istati membri. Konklużjonijiet li aħna nappoġġaw huma dawn. Id-deċiżjonijiet dwar il- sistemi ta' pensjoni huma politiċi u għalhekk huma eh, responsabilità tal-istati membri individwali u għan neċessarju li nżidu l-età tar tirar. L-unika skabbir li għanna fi snin li ġejjin fl-Unjoni Ewropea għad aktar produttività. U għalek jidu nżommu il-ħaddima anzjani permezz ta' flessibilità akbar fir relazzjoni tal-ħaddima u setta adekwata fis sistemi ta' pensjonijiet ma nistawx nileġislaw fuq daw l-affarijiet fuq livell Ewropew. Ma jistax ikun hemm armonizzazzjoni tal-età ta' tirar fl-Unjoni Ewropea jew nagħmlu xi rabta bejn eh, l-età ta' eh, tirar u l-ispettattiva tal-ħajja. Grazzi, signora Leotta minuta. Subsidiariteit, een zaak van de lidstaat zelf en solidariteit. Dat is wat de rapport... Grazzi, e, s-sussidjarjetà tfisser il-lista għall-istati membri li jiddeċidu. Nismawa ħafna drabi din mir-rapporter. Fuq il-politika tal-pensjonijiet jina ħsibt li l-frankar tal-pensjonijiet ħa jieġi Irġettat imma rapporter għatina li għapossibli appos, din ma meta smajda l-affarijiet għatina li irritu kolem il-mizuri għabew ċew l-Unjoni Ewropea għandha deċidi minn kollu il pensjoni minima, l-Unjoni Ewropea ħadd perswad l-Istati membri eh, minn għandu kemm għandha tkun l-età, tartirar, l-Unjoni Ewropea għandha taħdem mill-privatizzazzjoni u aktar kompetittività fejn il-sussedjarja tagħmelha. Jekk ħajkolna sistema aktar soċjali, allura l-Unjoni Ewropea ma, ma titħolx fijax l-Unjoni Ewropea u Stati Membri għadin jiffukaw fuq is-suq internu l aktar nibda billi nifraħ il-kollega tiegħi is-Sinjura Omen Reuter għax-xogħol straordinarju li għamlet f'dan ir-rapport fuq dan ir-rapport rapport jirrikonoxxi l-fatt li fi żmien li ċ-ċittadini tal-unjoni ewropea huma partikolarment vulnerabbli huwa essenzjali li l-istati membri jassiguraw li l-protezzjoni soċjali speċjalment il-pensjonijiet ikunu aktar b'saħħithom u jkunu ta' serħan il moħħ għal popolazzjoni dejjem tikber fl-età u jkun aċċertat li dawn jibqgħu ekonomikament indipendenti. f'dan ir-rigward nixtieq nisħaq fuq l-importanza li l-pajjiżi membri jiddefinixxu l-kriterji neċessarji ħalli jiġi assigurat għexien ta' ħajja diċenti għal persuni ta' terza età. dan għandu jiġi determinat miċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kull pajjiż individwali u għalhekk il-prinċipju ta' sussidjarjetà għandu jkun rispettat. nilqa però l-istedina lill kummissjoni li tintroduċi linji ta' gwida u li taqsam l aħjar prassi sabiex id-deċiżjonijiet li jittieħdu ikunu fl aħjar interess ta' dawk li se jintlaqtu direttament. f'ħafna pajjiżi membri riforma tal pensjonijiet hija waħda vitali jekk irridu li nilħqu l-oġġettivi msemmija fil green paper jiġifieri li jkollna pensjonijiet fis-sod adekwati u sostenibbli ir-riforma tista' tkun waħda diffiċli sabiex tiġi implementata speċjalment f'dawn iż-żminijiet diffiċli u għalhekk l-ispiża tar-riforma għandha tittieħed in konsiderazzjoni anki fil-kuntest ta' gvernar ekonomiku. Grazie ħafna, Sur Kaza, e Sirna Gunċ għal-minuta. Grazie ħafna, Sinjura Ċe. Iva, jenna nemmen li huwa importanti ħafna li ikolna l-akbar ammont ta' koordinazzjoni possibbli. Nafu li l-kriżi finanzjarja ħolqot problemi ta' stabilità makroekonomika u mbagħad hemm il-kwistjoni tal-ħajja tan-nies anzjani li jkun li jixtiequ jgħixu ħajja b'dinjità. Nafu li hemm ħafna pajjiżi hemm sistemi differenti huma x'inhuma il-sistemi differenti u t nafu li wieħed irrid jara x'in se tkun l-età ta' irtirar rridu aħna nippermettu li jkun hemm perjodi ta' transizzjoni li huma xir għandna ninformaw iċ-ċittadini tagħna ta' kif se ta' kif se jsiru dawn it-tibdiliet irridu jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet bbażati fuq l-informazzjoni. Grazzi ħafna is-Sinjora Ford. Grazzi ħafna. Meta Bismarck introduċa eh, pensjoni tal-Istat fl-1889 l-istennija ta' ħajja medja kienet 45 illum qed ngħixu iktar u ma għandna l-iżvida ta' ta' l-pensjonijiet u hemm sistemi differenti fil-pajjiżi differenti. Il-pajjiżi jridu jkunu responsabbli għal riformi tagħhom. Pensjonijiet tal-istat sostenibbli għandhom bżonn ta' finanzi pubbliċi sostenibbli imma dan ir-rapport tal-Parlament juri biċ-ċar li ma jkun ma jistax ikun hemm meta armonizzata jew inkella eh, livell ta' tkun armonizzat l-istemi tal-kumpaniji eh, għandhom bżonn ikunu jistgħu eh, japplikaw taħt eh, kundizzjonijiet partikolari even hemm bżonn ta' skemi biex wieħed ifadda il-flus imma dawn għandhom ikunu suspenibbli iva, il-konsumatur irid iħallas il-prezz tal-regolamentazzjoni u f'dan il-każ il-pensjonant. Grazzi ħafna Sinjura Ford, is-Sinjura Moren Xatier. Grazie. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura President. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li l-kriżi u d-demografija dawn jimxu id fit ħalli bekk nistgħu nelbu l-problema tal-pensjonijiet fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel qabel kollox nixtieq nilqa jiena l-approċċ jiġifieri l-approċċ fejn hemm konsultazzjoni il-kummissar għalet li kienet prezenti waqt il-dibattitu fuq il-Green Paper u nishtiqnajt li nilqa l-kompromess u koll u dokument ta' rapporter. Jena nishtiq nisħaq fuq tlet punti, tlet punti li għanna bżon nikonsidraw aħna biex bekk jista' jkollna aħna suċċess. L-ewwel problema l-inugwaljanza. Il-vitmi huma n-nisa li waslu għal l-età ta' irtirar għax in-ingwaljanza tfisser il-faqar. Meta tkun mbagħad pensjonant, irridu aħna naċċertaw ukoll li hemm tfaddil tal-flus għandna ġenerazzjoni tan-nisa li maħadmux waqt il-ħajja professjonali tagħhom u l-uniku mezz li dawn għandhom huwa diffiċli ħafna mbagħad it tħul fażżażagħ fis-suq tax-xogħol dawn mhux biss qed jaħdu wiċċhom mal-kriżi imma għandhom il-pis ukoll ta' ġenerazzjonijiet differenti ġifieri tal-ġenituri tagħhom, tan-nannit tagħhom u tal-bużnannit tagħhom. Għalhekk rridu aħna naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna, issa nixtieq naddi il-mikrofonu lil sinjura Steinrock. Grazzi ħafna, Sinjuri. Pensjonijiet eh, huma prerequisit importanti biex eh, in-nies ikollhom irtirar tajjeb ħafna. Jekk hemm xi ħadd li jixtieq li jkollu um, sistema privata il-pensjoniet um, taħt l-ewwel pilastru importanti ħafna u um, inti jekk ikollok pensjoni, trid ovvjament tkun tista' tgħix fuq dik il-pensjoni li tieħu. Għandna bżonn ta' pensjonijiet li n-nies jistow jiexu fuqom il-kollega tijaj eh, Iva tkellem fuq il-sistema ġermaniza mux noqot intenni il-kommenti tijaw ma jina wasal tal-istess konklużjonijiet aħna ħaddimna fl-imkien ma numru ta' ammendi għalek jina naħseb li huwa importanti li fil-futur il-Kummissjoni tikkonsidra il- il-kondizjonijiet individwali ta' kull pajis. Monsieur Stolojan, 1 minute 30.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 Grazzi ħafna. Jiena naħseb li għanna bżon nuru u jew għanna bżon nkunu realistiċi u s-sistema attuali li hija fuq trasferiment ta' bejn il-ġenerazzjonijiet mhux sistema li qed taħdem tajjeb ħafna u hemm il-prinċipju pay as you go. Dan il-prinċipju madux japplika fil-prattika ma, ma baqax madux viabli u għanna bżon nissussidjaw din is-sistema permezz tal-finanzi pubbliċi ħalibek bekk is-sistema tkun tista' taħdem. Għandna bżonn aħna nkatru l-mobilità fost il-ħaddiema. U ma jekk eh, namlu dan qed qed inkatru il-deficit fis sistemi pubbliċi hemm dawk li tkellmu fuq l-età tal-irtirar jekk għandna nżidu din l-età jew inkella nżidu il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali dawn il-miżuri kollha għandhom ambitu limitat ħafna. Mbagħad hemm ir-reżistenza soċjali għal dawn il-miżuri u bekk il-problema se tikber għalhekk fl-aħħar mill-aħħar irridu narfu aħna li għandna bżonn aħna nimxu lejn sistema tal-pensjonijiet fejn dawk li qed jaħdmu b'mod attiv qed iwaqfu s-sistemi individwali tagħhom. Grazzi ħafna is-Sur Koza għal minuta u nofs. Az Európai Unió sok mindennel foglalkozott a fogyatékossággal él. L-Unjoni Ewropea Ila taħdem fuq dossiers differenti li għandhom xaqsma nis b'dizabilta dwar sistemi tal-pensjonijiet tal-istati membri et nitkellmu aħna dwar grupp ta' ċittadini li mumiex huma koperti eh, b'mod tajjeb ħafna. Et nitkellmu aħna dwar dawk li kellhom bżonn ta' li kien hemm dawk li kienu responsabli għal xi sistemi partikolari imma messa m'għadhomx responsabli u nafu li hemm bidla li qed issir fis-sistemi differenti u um, dwar l-istrateġija 2020 aħna mhux qed nitkellmu dwar il-soluzzjonijiet li huma individwali. Ħafna minn dawn in-nies ikunu jistgħu jaħdmu, ikunu jistgħu e, jitlu fis-suq tax-xogħol. Id-bassir Ewropew dan juri li rridu naraw aħna bidla meta n-nislet jihdu l-benefiċi se jirdu pjaw u nafu li se jkun hemm tnaqqis ta' dawk li jistgħu jaħdmu. Jiena nappoġġa l-idea tar-rapporter li qalet li issa għandna 50 miljun persuna b'diżabilità fl-Ewropa 41 fil-mija ta' dawn għandhom impjieg imma x'nistgħu ngħidu bis-60 fil-mija jikun eh, fadal. Dawn għandhom bżonn nagħtuhom impjieg. Grazzi ħafna is-sur Pupakis. Grazzi. Iva nixtieq nirringrazzja rapporter għal ħidma tagħha u żammet ukoll bilanċ tajjeb, bilanċ bejn sistemi differenti Ewropej Nafu li eh, għaddejn aħna mill-perjodu ta' kriżi hemm ħafna qat, hemm ħafna tnaqqis eh, u miżuri ta' austerità u eh, riforma fis-sema tal-pensjonijiet sfida enormi għall-Ewropej imma dan huwa taħt l-ewwel perastru u dan l-ewwel perastru għandu jibqa' hemm għax irridu aħna nagħtu garanzija li s-sistema tkun adegwata u din is-sistema m'għandix tispiċċa taħt it-tieni eh, pilastru. U nixtieq inżid hawnhekk ukoll sabiex aħna nagħtu garanzija ta' ħajja xirqa ġifieri l-ħaġa ma tistax tkun awtomatika nafu imma għanna bżon li konsidraw mm, aspetti individuali ta' kull pajis, per eżempju ġeografija, il-kwalità ta' ħajja, is-saħħa, kull sistema ta' pensjonijiet għandha bżon li iżom xi garanziji partikolari ħalli bekk ma jkunx hemm eh, problema jew xkiel faċċess għaż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol Grazzi ħafna. Sur pop-up kiss, issa nista nibdew il-fazi kaċri għaj, imma jkolli najt hawnhekk li jeddin tart ħafna u eh, naqasna u kol il-ħin allokat l-Kummissjoni għanna ħafna talbiet għal kaċri għaj imma sanaċċetta bis ħamsa minnom se jiena nagħti l-mikrofon lill gruppi differenti għalhekk se ngħaddi l-mikrofon lill-Onorevoli Rubik għal PPE. Il parti. Ah ben il parti, ça tombe bien ou mal. Le Rubik madux mana peress li il-delegat il-membru parlamentari mxijiet fil-kamra senna di il-mikrofonu li l-kellima li imis. Grazie ħafna. Iva, nafu li jett nitkelmu aħna dwar kwistjoni li importanti ħafna għal pajzi differenti tal-Unjoni Ewropea ma nasibx li huwa possibbli li kollok modell uniku li għandu jiġi applikat fil-pajjiżi kollha ma nasfu li qed nagħtu wiċċna ma' kriżi, kriżi demokratika u demografika wkoll u għalhekk għandna nagħmlu riforma tas-sistemi nazzjonali tagħna. U hemm ukoll il-kwistjoni tas solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Jiena nemmen li għanna nikkonsidraw aħna il-ħtieġa li natu garanzija tal livell ta' għajxin li huwa deċenti u hemm il-problema wkoll ta' nuqqas ta' ugwaljanza bejn is-sessi. Sinjura Plum għal minuta. Sinjura Plum tajt iċ iċċer iċ-ċer qed ikkorreġi ruħa. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju. Iva, jiena nixtieq ngħid hawnhekk li mill-bidu ta' dibattitu tagħna inti kummissarju eh, tkellimt dwar is-suċċess tal-modell Ewropew u suċċess li aħna ksibna u l-ugwaljanza bejn is-sessi u jena nittama li dan ir-rapport jista' jgħaddi messaġġ li huwa ċar. Jiġifieri li nagħtu aħna garanzija li dawn l-opportunitajiet indaqs jagħmlu parti minn sistema adegwata ta' pensjonijiet affarijiet. Nixtieq nindirizza tlet punti. L-ewwel qabel kollox għandna aħna nevalwaw l-impatt fuq is-soċjetà. Jiġifieri l-impatt ta' miżuri sabiex eh, Ix-xogħol tad-dar ukoll jiġi konsidrat ħalli bekk meta qed nagħmlu l-kalkoli tagħna fuq il-pensjonijiet dan it-tip ta' xogħol ikun ikkonsidrat ukoll il-Kummissjoni iva neħħit artiklu 5 indent nċis numru 1 eh, li kellu xjasam ma' diskriminazzjoni kontra nisa. Dinu huwa hemm ħaġa bażika fil-mudell soċjali Ewropew li du inżommu U balek jidu nieħdu miżuri bl-ikbar livell li mal-aġenti soċjali soċjetà ċivili sabiex ikonna standard Ewropew li garantixxi s-solvenza tas sistemi kollha u nisottomettuh għal sistemi ta' pensjonijiet sabiex ikun hemm eh, livelli ta' diċenza ta' ħajja fil-Stati membri kollha u naċċertaw li mis-sena 2013 ikun hemm ukoll koordinazzjoni mal- Eh, ma dawk il-kumpaniji li jagħtu is-self fl-istati membri. Idu nżommu f'moħħna wkoll il-tul tal-ħajja tax-xogħol ta' persuna u rridu ninkludu wkoll fatturi vinkolanti mal attività tal-pensjonanti. Irid ikollna standard li ħares lejn il-futur il-ħajja tal-ħaddiema tagħna. Iridu illi tajjithom il-ħaddima tagħna jridu jkunu jistgħu jgħaddu minn pajjiż għal ieħor jibdlu r-residenza jekk ikun hemm bżonn biex ikunu jistgħu jaħdmu din hija realità. Tal-lum ma jċu kemm diskriminazzjoni fil-ġeneru u l-inkapaċità. Dank Frau Präsidentin, sehr geehrte Grazie ħafna, Signora President. Nixtin kunna fjek eh, tamel sens li No, eh, ikunem white paper fuq dan il-rapport. Nafu li eh, l-età tal-irtirar u l-età tal-irtirar legali huma differenti. U rridu aħna ntejbu situazzjoni, għanna namlu situazzjoni sostenibli u importanti wkoll li eh, il-sistemi tal-kumpaniji u kol eh, ikunu jistgħu jiġu trasferiti għax hemm ħafna impjegati li qed jimar jaħdmu ma' kumpanija oħra li qed jitilfu l-pensjonijiet tagħhom, jiġifieri għandna bżonn noħorġu bi white paper imma naħseb li dan se jieħu iż-żmien. Grazzi ħafna is-Sur Rubiks. Grazie ħafna, Signora President. Eżis kollegi, waqt dawn iż-żminijiet ta' kriżi u pala riżultat tal-fat li il-popolazzjoni qed tixjih nafu li tnaqis fil-budget soċjali hemm numru ta' pensjonanti qed jiżdied u bekk is-sustenabilità qed tiġi imminata. Għandna aħna nindirizzaw din is-sistema u din is-sistema għandha bżonn tkun adattata għal l-isfidi li għandna Il-Kommissjoni ħadmet ħafna fuq id-dokument l linji gwida imma naħseb li għanna bżon aħna noħarġu bi font soċjali, font li huwa simili ħafna għal font ta' koeżjoni ħalli bekk nejnu lil dawk li għandhom livell ta' dħul li huwa baxx. U għanna naċċertaw li n-nis anzjani ikollhom pensjoni adegwata. Grazzi ħafna. Nixtieq niskuża ruħi li ma dawk li talbu għal mikrofonu imma se jkolli jiena sa il l-mikrofonu lill-Kummissarju. Grazie ħafna nixtieq nerġa' nifraħ eh, lill-kumitati kollha li kienu involuti fid-diskussjoni u nixtieq ukoll eh, nirringrazzja r-rapporter għal dan ir-rapport jiena naraf li huwa diffiċli ħafna li jinlaqaw l pozizjoni differenti għax hemm ħafna sfondi differenti imma l-voti fil-kumitati dawn juru li kienem appoċ għawi għal eh, dan il-rapport u bekk dawn għaddew messaċ ċar l-Kummissjoni jienet nistenna li Repubblika it-taqsir ix-xar id-dieħel flimkien mal-opinjoni tal-Parlamentu fil-bidu ta' dan ix-xar. Umbagħad se jkun white paper li jiena diġà semmejt meta tkellimt jiena fil-bidu, mbagħad se jkun hemm valutazzjoni ta' impatt. Bekk il-partijiet kollha interessati kollhom opportunità għal darba oħra jaqdu rwol fil-dan id-dibattitu. Nistan ninformakom diġa li il-grupp tal-Kummissjoni għal-Pensjonijiet diġa diskuta l-ġimgħa l-oħra possibiltajiet ta' politika ta' kif jista' jkun hemm aġġornament fis-sistema tal-pensjonijiet Ewropea. Kien hemm bil li l-approċċ għandu jibqa' wieħed olistiku. Għalhekk irridu aħna nkomplu bid-dialgu tagħna mal-partijiet interessati kemm fuq inizjattivi differenti fuq il-regolamentazzjoni pal pereżempju jkun hemm trasferiment tal-sistemi kif ukoll protezzjoni għall-insolvenza jew u forra oħra tar-regolament pal pereżempju kodiċi ta' l-aħjar prassi. Umbat bilna wkoll li naħdmu fuq is-sessi u u li Umbat nindirizzaw dan fil-Green Paper kif ukoll umbat fil-White Paper rrit jiena nixtieq li dawn e, it-tnej il-Green Paper u l-White Paper ma jitħaġux ma' um, politiki oħrajn tal-Kummissjoni Ewropea u id-iva importanti li ikun hemm diversità fl-Unjoni Ewropea u ir-realtà u kol ta' unek, għanna nkomplu nistudjawum dawn l-affarijiet għanna narfu u kol li riformi eh, dawn iġibu riski maħħom għax jamlu l-pensjonijiet tal-futur jiserħu iktar fuq l-izviluppi fit-tur fuq is-suq ta' xogħol kif ukoll is-suq finanzjarji għalhekk aħna nabżon bżonn u opportunitajiet ta' xogħol kemm għal dawk li għandhom eh, kif ukoll għal dawk li għandhom diżabilità u għandna wkoll inkatru l-istabilità tas sistemi finanzjarji tagħna. Membri onorevoli jiena nixtieq ngħid u li qed nistenna bil l ħerqa li nkompli jiena naħdem magħkom mal-Parlament Ewropew ġifieri l-kumitati tiegħu fuq eh, dan is-suġġett li huwa ferm importanti. Grazzi ħafna. Grazzi mela, issa biex nagħlqu is-Sinjura Runwejt rapporter. Jina nishtiq nieħu l-opportunità biex li eh, l-għannet ringrazzja kull minn qiegħed hawnhekk. Sur dan qed hawn qiegħed jief u wara qiegħed. Dwar xi kummenti li qalu li jridu nsolvu kollox il-livell Ewropew mhux veru. Is-sussidjarjetà huwa prinċipju ewlieni. U hemm ċertu problemi bil-gvernanza ekonomika, mex mexxija ekonomika, u għalhekk aħna li rridu għalli dawk kollha illi impenjaw ruħhom ikunu jistaw joħorġu ta' tajbin anki din it-tip ta' gvernanza ekonomika. Aħna ma rridux ikonna sensira ta' stati membri u dikdbu itra li qed jiġu żvantaġġati minħabba li għandhom sistema eh, partikolari ta' pensjonijiet. Jider illi dak li kien li kien tikkommenta ma qarax ir-rapport sew. U għalhekk ħareġ konklużjonijiet U Jina nishtiq ningrazzja li kull min involut hawnhekk, kooperazzjoni f'dan rapport, inkur Gulling ukoll u Lampert, insomma, kull min ukoll kien involut hawnhekk. Nixtieq ningrazzjahom għaliex grazzi għalihom għal tagħhom ir-rapport eh, sar dak li sar aħna għadna li dak li hemm bżonn iseħ u jiena naf President li vera fadlinna affarijiet illi għandhom xaqsmu ma' stati membri li rridu naraw li huma sensittivi fihom nifisom. Imma fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi kummissarju hawnhekk issa eh, jkun jista' forsi jkompli jaħdem fuq il-green paper minnajr li monar ma jkunem konsekwenzi negativi tal-imot li hemm kullħat li jkun fuq livell indaqs. Għalek, Grazzi jgħid il-President mela nalqu il-konklużjoni, nalqu id-dibattitu, il-vot ħajseħ għada u l-ofsinar. Għal dawk li jiena ma sajċ eh, Għadikom il kelmon fakkarkom li